ta' nis li votaw favur jo kontra. Ġifi jekk għanna rridu b'xi mod intaffu xogħol nagħmlu l-ħajja sem iktar sempliċi ma tantx nistaw. Nibdew bir-rapport tas-sur Coelho fuq il-karatteristiċi ta' sigurtà u elementi biometriċi fil-passaporti u dokumenti ta' li vjaġġara kenna emenda orali, ġifiri nivvutaw fuq l-emenda numru wieħed favur kontra min jastieni din tgħaddi. Issa, nivvutaw fuq il-proposta kollha min jaqbel kontra astenzjonijiet? ir-rapport jaddi issa ħanamlu vot nominali fuq il-rezoluzzjoni. Nara il-votazzjoni. Taddi b'594 u 50 kontra u 37 astensjonijiet. Inkomplu issa u ovvjament ma qabel nifirħu l-rapporter u nisimraw is-sur Speroni. Mela, fuq l-agenda inti qed li eh, talba tal-ġurnalisti, ovvjament aħna nirrispettawhom lilhom, inti se titkellem fuq il-voti kollha. Imma dan irid isir mill-parlamentari, mid-deputati, mhux mill-ġurnalisti. Iġifieri qed aħnek qed nitkellmu fuq xi ġurnalisti li ma jafux, li ma jarawx li huma omja, jiġifieri mhumiex kapaċi jaraw ir-riżultati. Dawn jistgħu jaraw fuq l-iscreens tagħhom il-numru tal-voti Hemm xi problema b'dan? il-problemi jiġu jekk ikonna ġurnalisti li huma neqsin mis smih biss dak il-każ. Mela, ħan ngħidilkom kif naħsibha jiena. Mħabba di x-xogħol tal-ġurnalisti. Imma din it-talba waslat fl iffiċċju tal-presidenti f'dan il-moment. U naħseb li se jkun hemm xi risposta anki jekk naqbel ma dak li għadek kement imma rridu nistennew li jkun hemm risposta wkoll mill-uffiċċju tal-Presidenzi. Ovvjament fil li mis tal-Presidenti din se jiddiskutu dan il-punt. Sur Macmillan, x'għandek xite? Grazzi ħafna President. Jiena naqbel mal-pożizzjoni li ħata Sur Speroni jena u naf inti li tinsa ċertu diffikultà imma naħseb li għandu raġun. Fuq l-screens hemm kull riżultat. Jekk inti se toqgħod taqra u tgħid eżattament il-voti kif qegħdin, se naħlu ħafna ħin, speċjalment illum niftakru jekk hemm qegħdin tard. U ma ngħidux li għal-votazzjoni li jmiss naraw kif se nipprosegu jekk kulħadd qed jaqbel. Iva, kif diġa qed, il-presidenti se jiddiskuti din eh, il-kwestjoni biex jagħti risposta ehm, definitiva. Mela, issa nivvuta fuq il-rapport ta' Son Lambsdorff. Um, ehm, kontratti pubbliċi floqsma ta' difiża u ta' sigurta. Mela, għanna l-ewwel parti tal-kompromess min jaqbel nivutaw għal-jum min ma jaqbilx jastieni dan jiġi approvat l-ewwel grupp, issa t-tieni grupp il-proposta kif ġiet emendata favur kontra stensjonijiet din taddi issa votazzjoni nominali nivvotaw fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva u niftaħ il-votazzjoni bekk. Nalaq votazzjoni. Din taddi 597 favur u bekk ġifiri nistaw nifirħu u kol l-rapporter. Prego, onorevole. Fianda Filici, prego. Something wrong with the whole machinery. Jien għandi problema bil-magna tiegħi forsi nitlob għal espert biex jiġi jiċċekkja l magna Issa, inkomplu nivutaw fuq il-rapport xlajte. Is-suġġett huwa sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi iġifiri dajkloromitejn. Anki fuq dan għanna żewġ partijiet l-ewwel parti li votaw. Favur kontra astenzjonijiet ta' jaddi ta' di l-ewwel parti għandna t-tieni parti mela favur kontra l-astensjoni din taddi issa għanna il-votazzjoni nominali nifta l-votazzjoni fuq il-proposta leġislativa nalqa votazzjoni din taddi 674 va favur u nifraħ il-rapporter issa immorru bil-rapport ta' Sur Figueiredo Is-suġġett huwa l-awtorizzazzjoni biex tiġi ratifikata l-Konvenzjoni dwar ħidma fil-qasam tas-sajt, iġifieri tal-Organizzazzjoni tax-xogħol. Għandna vot wieħed biss għal riżoluzzjoni ehm, leġislattiva. Niftaħ votazzjoni. Nalqa' votazzjoni. Din taddi 671 favur nifraħ il-Sinjura Rapporteur. Issa naddu għal-rapport tas sur Katania, situazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Bejn l-2004 l-2008 namlu il-vot fuq il-tekst oriġinali tal paragraf 10 favur kontra astensjonijiet dan jaddi tiġi kanċelata l-amenda numru 3 mmorru s amenda 31. Favur kontra astenzjoniet, din ma taddix l-emenda numru 5. Min jaqbel? Kontra astenzjoniet, din eh, ma taddix. Paragrafu 17 għanna vot b'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, di tini parti favur kontra astensjonijiet. Rridu niċċekkjaw hawnhekk. Mela niftħu l-votazzjoni elettronika fuq it-tieni parti tal-paragrafu 17. Niftaħ votazzjoni. Nara votazzjoni. 346 favur kontra 332 kontra ġifiri taddi u koll it-tini parti. Nkomplu issa għal vot fuq il-tekst oriġinali tal-paragrafu 18 u koll għanna żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjoni taddi. Tini parti favur kontra astenuti taddi u koll it-tini parti. Issa vot separatu koll għal paragrafu 19 favur kontra astensjonijiet dan din eh, ma jitlaqax. Issa morra paragrafu fuq numru 21 tekst oriġinali favur kontra astensjonijiet dan jiġi approvat. Anzi, l-emenda 32 paragrafu 27 favur kontra astensjonijiet għajan niċċekkjaw. Mela, l-emenda numru 32 niftaħ il-votazzjoni fuqa. Nara votazzjoni. Mela, l-emenda taddi 382 favur kontra 303 Issa immorru għall-emenda numru 33 favur kontra astensjonijiet din ma tintlaqax l-emenda 34 favur kontra astensjonijiet ma tintlaqax l-emenda 46 favur kontra astensjonijiet ma taddix fuq il-paragrafu numru 30 rridu nivutaw fuq it-tekst oriġinali u għanna ħames partijiet differenti. Fuq l-ewwel parti nivutaw favur kontra stensjonijiet, it-tieni parti kontra favur kontra astensjonijiet it-tielet parti favur kontra ejja niċċekkjaw tielet parti. Tielet parti tal-paragrafu 30. Naqra votazzjoni. 433 favur u 235 kontra taddi. Raba parti. Favur kontra astensjonijiet taddi. Il-ħames parti taddi u kol. L-emenda 47 favur kontra astensjonijiet din ma tintlaqax. Fuq il-paragrafu 30 għanna żewġ partijiet ukoll votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni fuq l-ewwel parti. Nalaq votazzjoni. Taddi 120 voti. Issa t-tieni parti niftaħ il-votazzjoni. Nalaq votazzjoni taddi 598 u bekk ġifiri approvat il-paragrafu kollu. Issa, morru għall-emenda numru 18, favur. Kontra, astensjoni din ma tintlaqax. Issa, fuq il-paragrafu 32, għanna vot fuq il-tekst oriġinali bżewġ partijiet. Fuq l-ewwel parti għanna u kol emenda orali jogħġbok. joġbok. Grazzi ħafna, President. Aħna rridu inkomplu um, il-tekst ta' dan l-emenda u qed ngħidu li nżidu dawn il-klim ġejjin. Wara il-tekst 12 ta' Deċembru 2006 u ukoll fil-4 u 17 ta' Deċembru 2008 għax kien hemm deċiżjonijiet tal-qorti f'Diċembru. Ġifiri, ma nkunux inkunu korretti jekk insemmu biss deċiżjoni tal-qorti ta' 12 ta' Diċembru tal-2006 u ma nsemmux dak li ġara dan l-aħħar ġifri f'Diċembru tas-sena l-oħra. Nispera li l-ispjega hija waħda ċara ta' din l-emenda orali li se nżidu fl-ewwel parti ta' tekst li qed nifutaw fuqu. Hawn min jixtieq joġġezzjoni għal dan Tajjeb wis mem l-ebda obġezzjoni mela nivuta fuq l-ewwel parti Kolla tal-emenda orali. Min qed jaqbel? Kontra? Astenzjoniet u ovvjament din approvata. It-tieni parti ta' tekst oriġinali. Favur, kontra, Astenzjoniet? Jidir li li ma ta' di imma ejja nitċekjaw ftit. Tini parti, niftaħ il-votazzjoni ġobkom. Nalaq votazzjoni din ma taddix 368 kontra u favur kien hemm biss 237. Mela, issa l-emenda 18 eh, eh, favur kontra astensjonijiet taddix issa nivvotaw il-paragrafu 37 vot separat. Favur kontra stenzjonijiet jgħaddi. L-emenda numru 25 għanna vot nominali niftaħ votazzjoni. Na. No. Nisimaw l-Onorevol Kamal. Sur President, jiena skont l lista ta' votazzjoni tiegħi il-paragrafu 36 ġi kanċellat, jiġifieri ridna nivutaw fuq dan ukoll? l-emenda numru 8 ġiet ikkanċellata, rtirata u għalek inti ma tistax tivvota fuq il-paragrafu 36. Mela, inkomplu. 25. Mela, Emenda 25 tal-paragrafu 38, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddeċ, kienem 366 vot kontra u favur 299. L-emenda 43 da favur kontra astensjonijiet għaddiet. U issa Anki jissa għat memx traduzzjoni minn tonx għedin tisimaw l-interpreti jissaqs il-President. Grazzi ħafna. Eh, iva, imma eh, jekk xorta waħda għanna bżon traduzzjoni mill-Inglis għall-lingwi l-oħrajn, mux kullħat jifem bl-Inglis. Naddu issa bil paragrafu 45 nivvotaw fuq it-test oriġinali dawk favur. Qual è il problema? Allora xini il-problema? Ejja niprofa nifem dak li qed jinkwetakom fuq il-paragrafu 40 peress illi aħna approvajna l-emenda 43 jaqa il-vot fuq il-paragrafu sħiħ u anki il-vot eh, maqsum għalix eh, approvajna l-emenda 43 u issa mela allura naddu għal paragrafu 45 li fuq u qed niprofa nġalkom tivvotaw favur kontra astensjoniet għaddit. U issa naddu għal l-emenda 35 dawk favur. Kontra astensjonijiet maddeċ. Tajjeb wez mela niċċekkjaw fuq l-emenda 35 tal-paragrafu 49. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 452 vot favur, 211 il-vot kontra, l-emenda għaddit. U issa naddu għal paragrafu 51 u nivvotaw direttament fuq it-test oriġinali maqsum f'ħames partijiet fuq l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata favur 609 vot. Tini parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll 344 vot favur, 323 vot kontra. Tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddet 627 vot favur. Raba parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddet 569 vot favur u fl-ħarnet il-ħames u l-aħħar parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit u koll 367 vot favur mela il-test sħiħ tal-paragrafu 51 huwa approvat. U issa naddu għal l-emenda numru 50 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa, nivvotaw fuq il-paragrafu kollu kemmu, paragrafu 55, il-raba punt ta' test oriġinali, votazzjoni maqsuma fit tlet partijiet, dak nivvotaw fuq l-ewel parti favur, kontra astensjonijiet għaddit, tini parti favur, kontra astensjonijiet għaddit, tilet parti favur, kontra astensjonijiet għaddit u koll. U issa naddu għall-emenda 21 dawk favur, kontra Assenzjonijiet maddeċ. U għalek mela issa nivvotaw fuq it-test oriġinali. Votazzjoni maqsuba f'żewġ partijiet separati, votazzjoni nominali fuq l-ewwel parti miftuħa. votazzjoni maluqa. 751 vot favur għaddit. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet ukoll 427 vot favur. U issa naddu għal l-emenda 27 dawk favur kontra astensjonijiet ma L-emenda 52 dawk favur kontra astensjonijiet ma U issa morru lura għat-test oriġinali tal-paragrafu 62 maqsuwa f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet l-ewwel parti approvata u issa votazzjoni nominali fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 437 vot favur għal daqstant approvata. U issa nivvotaw partijiet separati fuq il-paragrafu 65 fuq l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Il-test tal-paragrafu 1 u 7 votazzjoni separata dawk favur kontra assenzjonijiet approvat. L-emenda 29 votazzjoni nominali paragrafu 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet 367 vot favur. U issa naddu għal paragrafu anzi wara il-paragrafu 72 l-emenda 30 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 591 vot favur. Għaddiet din l-emenda. U fl-aħħar l-emenda 53 fuq il-paragrafu 73 votazzjoni favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Fuq il-test oriġinali tal-paragrafu 73 Tridu li niċċekkjaw? Tajjeb. Mela, paragrafu 73, emenda 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 317 favur, 353 kontra maddeċ. Fuq it-test oriġinali, l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra, astensjonijiet approvata it-tieni parti u koll. U issa naddu għall-emenda 54. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ din l-emenda 403 vot kontra 254 vot favur l-emenda 22 tal-paragrafu 76, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ din l-emenda 401 voti kontra 254 favur. L-emenda 56 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ nivvotaw fuq it-test tal-paragrafu 8 u 7, votazzjoni maqsuma daw favur kontra astensjonijiet approvat l-emenda 14 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 57 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 42 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 36 dawk favur kontra astensjonijiet jidirli illi din l-emenda hija approvata imma jew niċċekkjaw għax mhux kulħadd olla idu. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 36. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 404 voti favur u għalek l-emenda 58 ta' u ma nivvotawx fuq il-test oriġinali f'partijiet separati. U naddu għal l-emenda 44 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 37 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. U issa nivvotaw fuq it-test oriġinali tal-paragrafu design. Votazzjoni maqsuma fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet approvata t-tieni parti u kol. U issa naddu għall-emenda 38 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ u għalek nivvotaw fuq it-test oriġinali maqsum fi tlet partijiet separati dak favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet maddiċ, ma ġietx approvata. Xorta irridu nivvotaw fuq it-tielet parti dak favur kontra astensjonijiet u it-tielet parti hija approvata wkoll. Test oriġinali tal-paragrafu 3 u design dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 u design dawk favur kontra astensjonijiet approvat ukoll. Paragrafu 100 dawk favur kontra astensjonijiet approvat ukoll. U issa naddu għall-emenda 45. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. L-emenda ma għaddeċ 379 vot kontra favur 296 u għalek issa nivvotaw fuq il-paragrafu kollu kemmu votazzjoni nominali paragrafu 103 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 396 eh, vot favur. Paragrafu 104. Issa e nivvota fuq il-paragrafu sħiħ. Dawk favur. Kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 105 dawk favur. Kontra astensjonijiet approvat dan paragrafu kol Emenda 59 għal paragrafu 107 dawk favur. Kontra, astensjonijiet din l-emenda maddeċ. U naddu issa biex nivvotaw fuq it-test oriġinali tal-paragrafu 107 f'partijiet separati, hemm sitt partijiet separati, dawk le favorevoli l-ewwel parti kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur? Kontra astensjonijiet approvata, tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet approvata. Raba parti favur kontra astensjonijiet approvata. Ħames parti dawk favur kontra astensjonijiet approvata. Sitt parti dawk favur kontra astensjonijiet approvata. Nifirħu, mela, eh, nifir proset eh, għal ġurnastika li qegħdin tagħmlu. Paragrafu 108 dawk favur kontra astensjonijiet approvat. Naddu għal paragrafu 111 emenda 39 dawk favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. U issa naddu għal paragrafu 120 test oriġinali nivotaw fuq partijiet separati fuq l-ewwel parti dawk favur. Kontra astensjonijiet approvata, tieni parti favur, kontra astensjonijiet approvata u kol. Issa irridu nivvotaw fuq l-emenda 24. Ikolli najdilkom illi għalla volja bxiddew minn burokratiku kienem talba għal votazzjoni nominali. Jekk mawx oġġezzjonijiet għalla volja mux miktuba fil-lista tal-votazzjoni, jina nissuġġerilkom illi taċċettaw din it-talba għal votazzjoni nominali. Mem mebda oġġezzjoni għalek votazzjoni nominali nivvotaw fuq l-emenda 24. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ 531 vot kontra, favur 101. Naddu issa għall-emenda numru 60 daw favur kontra astensjonijiet maddeċ. Test oriġinali tal-paragrafu 149 maqsum żewġ partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti. Votazzjoni maluqa. Approvata l-ewwel parti 640 vot favur, tini parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Approvata koll it-tieni parti favur 334 vot ġifiri approvata. Naddu għat-test oriġinali tal-paragrafu 157 f'żewġ partijiet separati. L-ewwel parti favorevoli daw kontra astensjonijiet approvata. Tini parti favur kontrarju. Astensjonijiet approvata wkoll. L-emenda 61 daw favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda. Emenda 62 għal paragrafu 159 dawk favur kontra astensjonijiet uh, maddeċ għalek nivvota fuq il-test oriġinali maqsum żewġ partijiet separati dawk favur l-ewwel parti, tieni parti, astensjonijiet approvata, tieni parti dawk favur. Kontra, astensjonijiet approvata anki tini parti, emenda 23 dawk favur. Kontra, astensjonijiet ma ditx l-emenda. Il-paragrafu 176 il-test oriġinali bl-Inglis hija dik li triġi għaliex ħafna verżjonijiet, ħafna traduzzjonijiet, per eżempju dik bit-Taljan, eh, titkellem dwar eh, eh, mewt dinjetuża dik il-verżjoni il illi triġi hija dik bil-lingwa Ingliża. Grazzi ħafna tal-li fakkartna. Eh, għalissa uh, ejja ma noqgħodux nidru għaliex għadna qegħdin nivvotaw fuq l-emenda irridu nivvotaw fuq it-test oriġinali għaliex l-emenda ma ġietx qwa Favur, kontra, astensjonijiet, approvata. Issa naddu għal paragrafu 166 u infakkarkom illi il-test li rieġi għadak bl-Inglis għax hemm wisq żbalji fil-verżjonijiet l-oħrajn. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. 374 vot favur. Il-test ġi approvat. Issa, nivvotaw votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 401 voti favur kontra 220 ir-riżoluzzjoni hija adottata u nifirħu lil rapporter. Inkomplu issa u nivvotaw fuq il-proposta fuq il-Konvenzjoni tax xogħol tal-Bahara għall-2006. Il-rapporter Signora MacDonald nivotaw fuq l-emenda numru 1 dawk favur kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda numru 2, favur, Ta' kontra, astensjonijiet maddeċ. L-emenda 3, daw favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Nivvotaw permezz ta' votazzjoni nominali ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 646 vot favur. Nifirħu lil rapporter għalix il-risoluzzjoni hija approvata. Naddu issa għal rapport tal-Onorevoli Andri Kejne dwar l-evoluzzjoni tal-Konsil dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-ċnus da b'mod partikolari l-irwol tal-Unjoni Ewropea l-ewwel blok ta' emendi mill-numru 1 sa' dak sa' numru 6 preżentati mill-rapporter dak favur kontra astensjonijiet approvat. Risoluzzjoni kollha kemm min votaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għada miex miftuħa ma dal-waqt se tiftaħ, jgħid il-President. Inċedi l-armi. Votazzjoni maluqa. 629 vot favur. Ek approvajna u koll il-rizoluzzjoni u nifirħu l-rapporter. Inkomplu bil-rapport tal-Onorevoli Kappato dwar ir-rapport annwali tal-aċċess pubbliku għal dokument tal-Parlament Ewropew tal-Konsillu tal-Kummissjoni, test oriġinali tal-paragrafu 3, paragraf, maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddi, tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet approvata wkoll, votazzjoni separata fuq il-paragrafu 4 dawk favur, kontra, astensjonijiet approvat, vot fuq il-paragrafu 5 Fit-tieni bullet point maqsum sitt partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvata, tieni parti favur kontra astensjonijiet approvata, tielet parti favur kontra astensjonijiet approvata, raba parti favur kontra astensjonijiet approvata, ħames parti daw favur kontra astensjonijiet tridu t-ċekjaw? Tajjeb, mela, se niċċekjaw fuq ir-raba parti ta' dan il-paragrafu 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 374 vot favur għaddiet. Ħames parti favur. Kontra astensjonijiet approvata sitt parti dawk favur kontra, kontra astensjonijiet approvata is-sitt parti u koll ġifiri il-paragrafu 5 kollu kemmu. Paragrafu 5 tielet bullet point dawk favur. Kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 7 dawk favur kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 8 dawk favur kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 9 favur, kontra, astensjonijiet approvat. Paragrafu 11, bullet point numru 4, dawk favur, kontra, astensjonijiet approvat. Paragrafu 13, dawk favur, kontra, astensjonijiet approvat. Paragrafu 16, dawk favur, kontra, astensjonijiet approvat. Paragrafu 17, dawk favur, kontra, astensjonijiet approvat. Paragrafu 18 dawk favur kontra astensjonijiet approvat. Paragrafu 19 dawk favur kontra astensjonijiet approvat. Skużawni, jgħid il-President forsi għamil zbal. Naħseb il aħjar neċekjaw. paragrafu 19 nivvotaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 176 vot favur u 421 vot kontra. Mux biss mux approva, approvat imma mux approvat bil-kbir. Paragrafu 20 dawk favur. Kontra. assenzjonijiet approvat. Paragrafu 21 dawk favur. Kontra. assenzjonijiet approvat Naddu għal premessa F, test oriġinali, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet approvata. Ir-riżoluzzjoni sħiħa, votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa 355 vot favur, 195 vot kontra nifirħu l-onorevoli Kappato. Ekk issa aħna temmejna il-votazzjoni tagħna u waqt li il-deputati joħorġu mill-awla aħna nibdew bl-ispjegazzjoni tal-vot. Allora, relazione fu il rapport tal-onorevoli Coelho. Is-sur Pilke.